ta' nuqqas ta' informazzjoni fid-database tal-Unjoni Ewropea. Qed nitkellem fuq stampa komplessa, sistemi li qed jiġu gvernati b'mod differenti. Eh, Il-data tal-frontieri u dawk tas-sikurtà jiġu imħazna eh, b'sistemi differenti. U rridu namlu xaħġa biex niprovaw nirsolvu dawn il-problemi. Il-Kummissjoni għamlet tlet affarijiet. Irridu l-għonet nisfruttaw il-sistemi IT illi jeżistu ġa u biex namlu da irridu insaħħu l-SIS, l-Immigration Database, Eurodac, kif koll anki il-sistemi ECRIS. Ta' irridu anki insaħħu l-EULISA u natu aktar rizorsi. Jemżon eh, azzjoni ġdida biex inkunu nistaw nimlew il-vojt f'din l-istruttura. Aħna identifikajna nuqqas ta' dejta importanti fuq il-ċittadini ta' pajjiżi terzi li jitlu fi zona Schengen. Jiena rapporter responsabbli ta' sistema ta' dħul ħruġ <clears throat> Jiena naħseb illi nkunu nistgħu nħolqu ftehim interistituzzjonali qabel l-aħħar ta' xar. Diġà qegħdin aħna naħdmu fuq l-tijas. U m'hemmx dubju illi hemm bżonn intejbu l-interoperabilità ta' sistemi IT. Mhux se nidħol fid-dettalji kollha għax jiena żgura illi il-Kummissarju King se jitkellem fuq dar idun tejbu l-interoperabilità u biex naħla nixtieq nisħa fuq it-tmin eh, teddidiet eh, tal-kriminalità organizzata, il-ċiberkriminalità, it-traffikar ta' drogi, it-traffikar tal-migranti, eh, kontra il-propietà, traffikar tal-bnedmin, il il reati finanzjari u l-ħassil tal-flus, il-dokumenti follows u anki il-kummerċ online f'servizzi illegali. Issa nagħti il-mikrofonu lil kummissarju King. Grazie President. Grazie anki tal-invit għal din is-sessjoni tal-lejla. <clears throat> Jiena se nitkellem fuq il-punti li inti semmejt. Però qabel ma nibda. Kif inti semmejt kien hemm eh, attakki, serje ta' attakki, ħames attakki f'dawn l-aħħar xar fl-istati membri tagħna. U naħseb li kollha ridu nieqfu daqsxejn f'minuta u u naħsbu fuq dawk il-persuni li kienu vittmi f'dawn il-attakki. U t tieni punt, Jina nilqa l program li għanna l-lejla u naħseb li aħna kollha naqblu li il-migrazzjoni u s-sikurta e, e, it-nej li huma għandhom l-sfidi tagħhom u ma ridux inħaltuhom fl-imkien bħala problema waħda. Ħafna drabi il-populisti ipoġġuhom fl-imkien u l-estremisti għamlu l-istess. U t-tiret punt nixtieq ngħid li jiena naqbel 100% mal-kellima li tkellmu fl-aħħar sessjoni li qalu illi l-integrazzjoni effettiva il-politika eh, illi huma ibbażati fuq il-valuri huma importanti biex niġildu kontra l-estremizmu u radikalizzazzjoni u bekk jiżguraw is-sikurtà fil komunità tagħna fl-Istati membri. Però parti importanti hija anki it-tisħiħ ta' sikurtà fil-frontieri esterni u anki l-insaħħu s-sikurtà l-kooperazzjoni l-ġewwa mill-frontieri. Fuq l-frontieri esterni l-istati membri rridu jieħdu responsabilità biex jipperroteġuhom b'mod kollettiv, kollettiv, però rridu aħna nappoġġawhom. Eh, eh, fottubru li għadda waqqafna il-gwardji il gwardi il tal tal-kosta u tal-frontieri u għamlu progress minn dak iż-żmien u aħna illum għanna għanna numru sinifikanti ta' Gwardi tal-frontiera f'ħafna postijiet fil-frontieri esterni illi jissupplementaw il-kontrolli tal-frontieri nazjonali. <clears throat> Fuq is-sikurtà, eh, a parti illi nappoġġaw l-istati membri, l-Aġenzija anki tassisti l-Aġenziji tal infursar tal-Liġi għal eh, fil-kooperazzjoni anki fil-ġrida kontra il reati Aħna saħħaħna u koll ċek ta' sikurta fil-hotspots fl-Italja u fil-Greċa li jużaw staff mux biss mill-gwardja, eh, mill-Aġenzija tal-Gwardja tal-Frontiera u tal-Frontieri. tal gwardja tal frontiera u tal frontieri imma anki mill-autoritajiet nazjonali. Kif għal president aħna anki saħħaħna l-informazzjoni fuq dawk li jidħlu jħorġu fil-frontieri esterni. Fil-kodiċi attuali, daw kollha li jidħlu jħorġu mill-Unjoni Ewropea qed jiġu verifikati, kontrollati fil-SIS, il huwa database l-iktar importanti għall-infurzar tal-liġi kif qal anki il-President il kontra il-traffikar, il-kontrabandu tal-migranti, hemm bżonn li jkun hemm eh, jiġi appoġġat mill-kooperazzjoni u anki eh, mill-Europol. U naf illi il-Viċi Direttur Martino u jatawnek se jitkellem jappreżentaw Europol se jitkellem. Irridu nżidu l-kooperazzjoni anke ma' pajjiżi terzi. Fjannar il-Kummissjoni publikat rapport fuq il-rotta tal-Mediterran Eh, illi eh, semmit ko ħafna kooperazzjoni ma' pajjiżi eh, tal-Afrika li qed jgħinuna. U rrid insemmi anke l-operazzjoni Sofija illi qed tagħmel ġlieda ta' suċċess kontra il-migranti u traffikanti u jena kontenti li hawnhekk hawn l-ammiralju biex issa fuq il-flussi ta' migrazzjoni ta' migranti. F'ħafna stati hemm eh, kontrolli ta' frontiera temporanej. Però eh, il-Kummissjoni għalet illi eh, għanna eh, inwaqfuhom dawn il-kontrolli temporanei f'Novembru biex nifacilitaw dan ippreżentajna e miżuri biex nintensifikaw il-verifiki tal-polizija u tal-kooperazzjoni tal-polizija fejn hemm bżonn eh, ġustifikazzjoni fil-żona Schengen u nħedġu anki l-Istati membri biex jisaħħu il-kooperazzjoni transkonfinali tal-Pulizija, eh, kontrolli eh, tal-Pulizija transkonfinali, analizi tal-minacci konġunti u anki skambi ta' informazzjoni biex insaħħu il-kooperazzjoni tagħna fl-istati membri kollha kif qal il-President hija importanti ħafna biex insaħħu s-sikurtà tagħna. U dejna titlob li jkun hemm skambju ta' informazzjoni fuq kull livell bejn l-istati membri, l-aġenziji, eh, l-autoritajiet ta' forzar ta' liġu ta' u ġudizzjarju u anki l-aġenziji ta' intelligence. Għanna eh, sensila sħiħa ta' strumenti ta' skambju ta' informazzjoni li jeżistu biex jappoġġaw l-autoritajiet ta' sikurta' il- il-SIS, il-VIS, il-Network Prum, l iniziativa Svediza, il-direttiva fuq il-PNR u anki il-direttiva reċenti fuq ġlida kontra l-terrorizmu biex issaħħa l-skambju ta' informazzjoni għal skopijiet ta' ġlida kontra terrorizmu L-Aġenzija Ewropej, mod partikolari l-Europol, għanda ruol kruċali fil facilitazzjoni tal-iskambju tal-informazzjoni. Però hemm anki lok għal titjib minkejja dak li għat. Għamilna proposti e, irridu ntejbu il-funzjoni e, ta' e, sistemi eżistenti jew biex nimlu l-vojt. Aħna niproponu t-tisħiħ ta' sistema tal-SIS u għabbażi tal- tal-esperienza li għanna biex nżidu l-skambju ta' informazzjoni fuq eh, offizi li rigwardaw il-terrorizmu u nżidu anki biometrika. U e dana sejjajnu il-gwardi tal-frontiera fil-ġlida kontra il-kriminalità u biex jizommu il-sikurta. il kriminalità u biex jizommu il sikurta il u jiena zgur illi il rapporter fuq dan is-suġġett se jparteċipa fid-diskussjoni lejla. L-adozzjoni u l-implementazzjoni tal-sistema ta' tħulu ħruġ tal-Unjoni Ewropea u l-ETIAS fl-opinjoni tiegħi se jsaħħa iktar eh, l-informazzjoni fuq dak li jidħlu jħorġu fil-Unjoni Ewropea. Jena nirringrazzja l-President għall-isforzi tijaw kolla fuq dan il-fajl importanti u nitama li nkunu nistgħu eh, nirrispettaw il-kalendarju. Anki diskutejt let jasma xi ħut minnkom illi importanti għas sikurta interna tagħna u anki għal futur tal-politika tagħna. U nieħu l-opportunità biex inħadġiġkom kolla biex tejnuna biex ETIAS issir operativa fl-iktar kmini possibli. Nishtiq ngħid xi ħaġa fuq l-interoperabilità kif intkom tafu, aħna waqafna grupp ta' esperti fuq is-sistemi ta' informazzjoni u fuq l-interoperabilità biex jagħmlu evalwazzjoni ta' sistem tal-alternativi differenti biex is-sistemi ta' informazzjoni tagħna jaħdmu b'mod iktar effettiv. Biex ikun jistgħu jiskambjaw l-informazzjoni biex inkun nistgħu neliminaw xi vojt fl-operatività. Ir-rakkomandazzjoni finali ġew preżentati Eh, din is-sena u b'mod partikolari sabu illi il-proposti għal eh, interfaċċa single search Ewropea eh, hija bil-matrix single matrix u, u identità operativa effattibli u u dina bilua eh, b'rispett tal-ħtiġijiet eh, ta' data protection u fil-rapport ta' progress il-Kummissjoni appoġġat dawn ir-riżultati u proponit tre l qudiem. L-ewwel net nipproponu li naħdmu flimkien biex nagħlqu l-vojt kollu u il-files kollha miftuħin li għandna qudiemna fuq il-sistemi ta' skambju ta' informazzjoni differenti. Il-ġimgħa d-dieħla se nippreżentaw miżuri biex insaħħu Ewlisa u qed nara li anki direttur jataw fostna u biex anki insaħħu eh, il-sistema ta' records kriminali li għamla referenza li għal-President. U fl-istess ħin, aħna eh, nishtiqu naħdmu fl-imkien mal-Parlament u l-Kunsil biex nilħu eh, komprensjoni komuni fuq il-passi neċessarji biex nilħu din l-operabilità. Fl-imkien mal-eluq tal-fajz li għanna u dimna għandu jippermettilna naslu għal pożizzjoni fejn nippreżentaw proposti leġislativi fuq l-interoperabilità fis-sena d-dieħla, fil-bidu ta' sena d-dieħla. Signori, li nizguraw s-sikurtà ta' sistemi tagħna hija għan komuni u jitlob li naħdmu fl-imkien u jiena nħares l-qoddim biex dan eh, din il-ħidma namra il illum u anki fil ġimat li ġejjin. Grazie, commissario. <coughs> Grazzi ta' dawn il-klim mirati. Issa, l-specialista Schengen, Carlos Coelho, nisema minandu. il-politika ta' zil tal-Parlament Ewropew. Eh, President, kollegi, aħna għanna bżon ta' azzjani koordinata biex nirsolvu l-sfidi fil-migrazzjoni u sikurtà. U dan rridu namluħ fi spazju ta' libertà, sikurtà u ġustizja. Emmin jgħid li l-problema eh, huwa Schengen, ma dan mhuwiex veru la għat-terrorizmu la għas tal-migrazzjoni. Schengen jista ikun, tista tkun is-soluzzjoni. Rridu nirsolvu il-kas tal-istrumenti li mhumiex qed jiġu applikati tajjeb, nimxu qudiem bil-liġijiet u naraw il-nuqqas ta' azzjoni. Is-sistema ta' informazzjoni Schengen u għall-aħjar sistema eh, ta' informazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-iktar utilizzat. U aħna qed nadattaw għall-isfidi intana jippermetti iktar kooperazzjoni u skambju ta' informazzjoni sistemi ta' allerta. L-SIS fih anki strumenti ġodda l ġida kontra terrorizmu għal kriminalità billi nżidu l-biometrika, l-obbligu li naqsmu l-informazzjoni fuq terrorizmu u anki il-foreign fighters. Sis se jkollu anki strumenti ġodda biex għet risposta għal kriżi tal-migrazzjoni billi garantixi l-access fil-hotspot. Il-sis se jiproteġi mod partikolari t-tfal u se joħloq sistemi ta' allerta f'kas ta' Eh, riskju ta' ħtif. Eh, jippermetti anki il-sim ta' informazzjoni bejn stati membri u jisaħħaħ il-fiduċa reċiproka. Is-sikurezza tagħna tiddependi mill-SIS u rispetta ċittadini eh, ti garantixi il- ċirkolazzjoni u biex niproteġġu dan ma nix bżon president bil ma nix bżon nerġaw nivvintaw ir-rota. Irridu nerġaw nibnu fuq il bazi li għanna b'mod sistematiku u b'mod programmat. Jina nittama li l-ħidma tagħna futura, speċjalment fuq l-interoperità fuq is-sistemi ta' informazzjoni, jista' segwi l-istess modell. Grazzi. Grazzi. Carlos tal-li għattina tant affarijiet fi żmien daqshekk qasir. Issa nisimgħu minant sindka tal-Ungarija, Anna Mogjar. President, grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu. Jena nirrapprezenta reġun ħdejn il-frontiera ma' Serbia li huwa li anki frontiera ta' Schengen. Aħna nafu illi l-aspetti umanitarji tal-kwistjoni għandhom jiġu bilanċati bid-drittijiet u bis-sitwazzjoni ta' ċittadini tagħna. Aħna rajna illi ftit nies illi jaqsmu l-frontiera illegalment jagħmluh dana għax għandu bżonn ta' assistenza. Ħafna jiġu mingħajr dokumenti u kellhom anki l-iPhones li li konsidraw ħaġa stramba jiġu minn iktar minn mit pajjiż differenti. U memx gwerer f'dawn il-pajjiżi kollha. Ħafna minnhom ġejjin mill-Pakistan jew mill-Bangladesh. Il-persuni fir-reġjun tagħna jixtiequna nikkonċentraw fuq ir-rifuġati reali u mhux fuq il-migranti ekonomiċi Hija deċiżjoni diffiċli eh, għal pajjiż eh, jiddeċidu min se jiġi aċċettat bħala rifuġat. Huwa obbligu tal-Ungerija niddefendu il-frontiera ma' Serbia. Għanna bżon namlu prevenzjoni tal-sim illegali fil-frontiera u mill-li namlu għek nkunu għet nipreteġu 500 miljon ċittadin Ewropew u ek illi l-Ungerija edha tejn biex nittrataw biex nirsolvu l kriżi tal-migranti. U nishtiqo li dan iġi maruf għax huwa importanti għal perspettiva tal-Unjoni Ewropea għandu bżonn ikonna solidarjetà fil-messaġġi li nagħtu minn Brussell. Grazzi. Signora Sindku, essa nisimgħu minnant il-Viċi Direttur tal-Europol, Sur Martinu. Grazie. Grazie, President. il war Rosnari tajja pira nishti fil osor nintegra u nappoġġa xi punti li diġa ġew semmin mill-Kummissarju King. Imma naraw mill-files tagħna illi il-traffikar tal-migranti hija l-iktar eh, negozju illi huwa l-ikbar u l-iktar li għamel profitt u sofistikat hemm eh, profit ta' xi 3 biljuni ta' euro. Eh, il-gruppi organizzati huma polikriminali u jaħdmu anki f'osma oħrajn u dawn il-kriminali edin anki jaffaċċaw riskju baxx waqt li huwa perikolus għal dawn il-vitmi, il-migranti li inkludu anki tfal u ħafna minnhom imutu iktar dokumenti folots, iktar użu sofistikat ta' social media u anki rabtiet ma' THB u ma' xejriet, aħna x'qegħdin namlu. Il-mira tagħna kunġunta tal-Europol hija li in nżidu riskju għal dawn il-kontrabbandisti u namlu namlu inqas ta' profitt in-negozju tagħhom ċentru eh, u aħna namlu kooperazzjoni kbira ma' Frontex u Formed u Interpol u niparteċipaw fil-kwistjoni tal-hotspot nibatu uh, eh, fizzjali fil-Greċa u fl-Italja biex biex u ħafna minn din l-attività waslet għal successi fil-kooperazzjoni għanna xi elf kontrabandisti eh, fil-database tagħna u online aħna għanna xi sittin operazzjoni attwali u din is-sena diġà bdejna 2000 każ u dawn huma riżultati kbar u fiċ-ċentri ta' migrazzjoni hemm 43. Umbat nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-futur l-interoperabilità u iktar aċċess għal l-infurzar tal-liġi fil databases illi inkon nistaw niġildu ħjar kontra kontrabandisti. Anki fl eurodak hemm bżonn inwaqfu unità għal protezzjoni tal-minuri U anki wara d-dikjarazzjoni ta, mar, ta Malta kienem anki ħafna ħidmiet fuq l-skambju ta' informazzjoni bejn l uh, operaturi tal-Unjoni Ewropea flimkien fokus uh, fuq il-missjonijiet CSDP. Dawn da huma il-prioritajiet li, li aħna nistennew li konna rizultati aħjar. Aħna lesti naċċettaw dawn il-ħidmi ġodda, però għanna bżon ta' rizorsi xirqa u il-previżjoni eh, tal-budget tal-2018 mumiex bizzejed biex jizguraw dan. Però nishtiq ringrazzja l-Parlament u istituzzjoni oħrajn tal-Unjoni Ewropea biex eh, tal-appoġġ li tawna. Grazie. Muchas gracias a usted, Aldrich. Grazzi ħafna, nixtiequ nirringrazzjawk tal-kontribut tiegħek. Issa nixtieq rrid nixtieq insellem ukoll ir-Rob, id-direttur tal-Europol ukoll. Issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil Fabrice Legeri, l-direttur eżekutiv tal-Frontex. Grazzi, ngħaddilek il-kelma. Grazzi, Sur President, Kummissarju, Onorevoli Membri ta' dan il-Parlament, grazzi ħafna ta' din l-istedina. Palma għal il-Kummissarju King, issa l-Aġenzija tal-Frontieri eh, tal-Unjoni Ewropea għandha responsabilità li tħares il-frontieri tagħna. U għalhekk nixtieq ngħaddi żewġ messaġġi. L-ewwel illi bil-mandat il-ġdid aħna sirna l-attur prinċipali responsabbli mis-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna issa nistgħu nikkoperaw aħjar is-servizzi tal-Pulizija flimkien mal-Europol, etc. Għandna wkoll il-possibilità ta' ġbir tad data tul l-użu ta' l-operazzjoni tul l-operazzjonijiet tagħna għandna aktar aċċess għall informazzjoni li tista' tingħata lill Europol, lill Pulizija Nazzjonali li tista' tikkontribwixxi għall investigazzjonijiet kriminali wkoll. Bil-mandat il-ġdid ukoll aħna issa qed nikkontribwixxu għal kooperazzjoni doganali u issa irridu niżviluppaw anka xi funzjonijiet fil-frontieri f'dan ir-rigward. Għalhekk hemm xi attivitajiet li fihom issa l-Frontex tista' taħdem aħjar mal-imsieħba tagħha biex tiġġielet il-kriminalità organizzata u tuża wkoll il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea bħala filtru ta' sigurtà biex bekk issaħħaħ is-sigurtà interna fil-qasam tal-sigurtà, eh, libertà u ġustizzja ħaġa rigward l-interoperabilità. L-affarijiet mixin fid-direzzjoni tajba u għek nixtieq ngħid b'mod partikolari illi e, dak li semma l-Kummissarju King dwar l-operazzjoni unika din sertejn il-ħidma tagħna. Issa sempliċement iridu nikkoperaw iktar f'dan il-qasam u diġà hemm proġetti flimkien mal-EU Lisa u mal-Europol u mal-Kummissjoni wkoll u naħseb illi tagħti aċċess lill aġenziji tal-Unjoni Ewropea għad data personali U pass fil direzzjoni tajba biex nappoġġaw l-Istati membri u nsaħħu s-sigurtà interna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l sur Leġeri talli spjega l ħidma tal-Frontex u issa ngħaddi l-kelma lis sinjura Katerina Cinnici. Grazzi, grazzi ħafna sur President, sur Kommissarju, s-suġġetti tal-immigrazzjoni s-sigurta u ma fost l-sfidi l-iktar diffiċli illi l-Unjoni Ewropea qed ikollha taffaċċa u dawn ikollna naffaċċawhom billi u l frontieri esterni tagħna tibqa' għolja teddida tal-attakki terroristiċi li jsiru minn ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jkunu ġejjin minn żoni fejn hemm konflitt. Ma nistgħux neskludu lanqas illi ċerta terroristi jistgħu jidħlu fiż-żona Schengen ma' dawk li qed jitolbu l-ażil għalhekk hemm bżonn illi jkun hemm kontrolli, kontrolli fil-frontieri esterni taż-żona Schengen li jridu jkunu kontrolli skruplużi, kontrolli kontinwi biex niżguraw illi din l-istess zona Schengen tibqa' teżisti. Dawn iridu dawn huma kontrolli li jridu jsiru dejjem mingħajr ma jwaslu għal effetti sproporzjonati u effetti negattivi wisq fuq il-libertà taċ-ċittadini Ewropej. Għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri, kooperazzjoni illi narawha anka permezz tal-iskambju ta' informazzjoni bl-użu ta' databases Għalhekk is-sistema ta' tħulu ħruċ, ħruġ, is-sistema ETIAS li fuq qed naħdmu wkoll, u anka permezz ta' sistemi oħra ta' skambju ta' informazzjoni, bħal pereżempju il-PNR, illi jużaw bisħiħ is-sistemi diġà esistenti dan sakemm nistennaw li jkun hemm interoperabilità iktar effiċjenti. L-aħħar ħsieb min-naħa tiegħi hemm suġġetti li fl-opinjoni tiegħi hemm bżonn li naħdmu iktar fuqu. U dan huwa il-suġġett tal-kriminalità organizzata illi qed topera dawn il-vjaġġi b'mod partikolari fil-Mediterran. Ma nistgħux naċċettaw illi persuni li kunu ħarbu minn postijiet ta' gwerra, ta' persekuzzjoni, ikollhom jaffaċċaw sfortunatament l-isfruttar l-isfruttar tal-istess drittijiet tagħhom stess u violenzi minn dawn il-gruppi ta' kriminalità organizzata, b'mod partikolari violenza li ssir fuq in-nisa u t-tfal. Għalhekk irridu naħdmu permezz ta' għodot aktar effiċenti biex niġġieldu dan din il-kriminalità organizzata li spiss tirriżulta għal traffikar tal-istess bnedmin. Grazzi ħafna Katerina, issa ngħaddu il-kelma lil Ilias Chatis mill-uffiċċju tal-ġnus Mauda responsabbli mill-droga u l-kriminalità Sur President, Sinjuri, aħna nejdu li hemm bżonn ta' network biex tiġilet lin-network. Biex aħna niġildu lil dawn il-gruppi ta' kriminalità organizzata għandna bżonn nitalmu kif huma qed jaqlaw il-flus minn dawn il, minn din il-kriminalità organizzata. Il-Konvenzjoni ta' Palermo laħqet progress sinifikattiv u eh, qed tħalli l-effett tagħha b'mod pożittiv ovvjament fuq l-Unjoni Ewropea, però xorta waħda il-kutrabandu jrid ikun imtaffi eh, f'postijiet fejn ikun hemm ċerta organizzazzjoni u minn fejn hemm l-iktar lieħ irridu niġildu din il, dan il-fenomenu anka finnu ta' ċerta f'temit bilaterali. Il-Konvenzjoni ta' Palermo tagħmel tajjeb għal dan biex bekk nindirizzaw il-traffikar ta' dawn l-emigranti. Sinjuri, il-profit huwa ċentrali biex inwaqfu dan in-network għalhekk aħna qed nistidnu il-stakeholders kollha involuti biex jipparteċipaw. Irridu wkoll nagħmlu qabdiet ta' dawk li huma lassi. Aħna nemmnu illi iktar sforzi jridu jsiru biex fiħdan l-Ewropa u b'mod internazzjonali biex nużaw, biex nitraċċaw l-użu tal-ħualas biex anka naraw li huma l-iktar rotot ta' traffikar użati Flimkien mal-użu tal-uffiċjali pubbliku aħna nemnu illi dan huwa l-mod effettiv biex nistgħu niġġieldu din il-problema. Nirringrazzjakom ta' din l-istadina l Grazzi ħafna għal kontribut tiegħek. Issa nixtieq ngħaddi l kelma lil viċi President tal-Kamra tar-Rappreżentanti ta' Ċipru, is-Sur Dimitriu. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna. Hekk kif jiżdiedu l-flussi ta' immigrazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea, jizdidu wkoll ir-riskju, ir-riski, inkluż ir-riskju tat terrorizmu. U dan rajnieh mill-aħħar avvenimenti li seħħew. Għalhekk huwa importanti li jkollok użu effettiv tal-informazzjoni, informazzjoni li tkun kredibbli. Il-frontieri tal-kosta u servizz u l-aġenziji u servizzi ta' informazzjoni għandhom rwol ċentrali f'dan kollu l-użu ta' teknoloġija mbagħad. Irridu naqdu s-sistemi flimkien. L-istati membri jridu jikkomunikaw ma' xulxin. Dan huwa assolutament essenzjali biex niġildu dan il-periklu. Para minn hekk iridu nsibu modi biex nikkontribwixxu u naħdmu f'dan ir-rigward u dan irridu nagħmluh permezz ta' teknoloġiji ġodda u nisfruttaw kumpaniji li jistgħu jgħinuna f'din il-ġlieta. Barra minn hekk irridu naraw kif il-terroristi jikkomunikaw flimkien u nimblukaw dawn il-kanali ta' komunikazzjoni. Il-libertà eh, tal ċaqli ħieles ma jistax, ma jistax jixxejjen minħabba dan kollu. ċipru għamlet da kollu li setat fuq livell operattiv u leġislativ u koll, ħolqot eh, sistema ta' kontrolli fil-frontiera u għamlu wkoll eh, verifiki ta' tħul uħruċ. ħruġ. Grazzi ħafna, Viċi President, issa nixtieq naddi il-kelma lis sinjura Marija Vassiliadu mill-Kummissjoni ehm, Ewropea Koordinatriċi kontra traffikar. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq nifoka fuq dan il-fenomenu ta' traffikar U nixtieq ngħid ukoll li dan huwa l-unika mod ta' kriminalità organizzata li nsab parti mill-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem bħala ksur serju. Aħna għandna għafas fuq livell ta' Unjoni Ewropea li huwa ċar kompressiv. Eh, din kienet din il-kwistjoni ila parti mill-politika tal-Unjoni Ewropea ħafna qabel il- kriżi, il-bidu tal-kriżi tal-immigrazzjoni. Aħna issa qed nħejju wkoll organizzazzjonijiet tematiċi fuq dan is-suġġett. Nafu illi hemm dawn l-isfidi illi qed jiġu indirizzati u li għandhom impatt kbir fuq dan il-fenomenu madana kollu nixtieq nisaq fuq xi ħaġa partikolari. Ix-xejriet fl-Unjoni Ewropea huma konsistenti ħafna u ilhom konsistenti għal dawn l-aħħar 6-7 snin. Il-Europol huwa qed jikkonfermalna dan u jurina wkoll illi żewġ terzi tat traffikanti u żewġ terzi tal-vittmi ġejjin mill-territorju tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa fenomenu, dawn huma fatti li rridu nżommu qudiem għajnejna. Nixtieq ngħid ukoll illi f'termini tal-kriżi tal emigrazzjoni traffikanti kull ma jmur qed jisfruttaw din il-kriżi tal-immigrazzjoni biex jippuntaw u jaħkmu l-iktar dajfa, nisa u tfal. Il-ġnus maquda per eżempju, eh, kull ma jmur qed jaraw il-fenomenu ta' nisa Niġerjani u tfal Niġerjani. Fil-fatt, li qed jaslu l-Italja, 11.000 fl-2016 fil fat dan il-numru huwa 25% meta mqabbel mas-sena 2013 u dawn qed jaslu fl-Italja biex jiġu sfruttati sessualment, qed ikunu uh, abbużati u eh, dan qed iseħħ anka fil-hotspots. Naraw li nisa u tfal jiġu uh, eh, jisfaw niqsin mill-hotspots stess u uh, spiss li jiġri huwa illi ikun hemm xi forma ta' rikatt. Għalhekk li qed nagħmlu bħalissa huwa li norbtu dan kollu ma' forom oħra ta' kriminalità. Hemm ukoll ir ta' tal-ġnus maquda li tindirizza forum oħra ta' kriminalità ta' dan it-tip. U importanti illi meta nitkellmu dwar dan il-fenomenu ta' traffikar u tal-immigrazzjoni nifmu illi dawn mhumiex l-istess ħaġa. Hemm ukoll priorità rridu nagħtu wkoll priorità lil dawn iż-żewġ fenomeni għaliex it traffikari mur li lin mill-immigrazzjoni jestendi wkoll fil-territorju tal-Unjoni Ewropea li lin minn hekk. Nixtieq ngħid ukoll intenni dak li qalu li ju nafor med. Il-lilin mill-fenomenu tal-emigrazzjoni hemm il-reat, reat il qed isir u biex neqirdu dan il-reat irridu insegu il-flussi tal-flus. 11.000 mara u tfal Niġerjani, 10.000 abbuż kuljum, 350 ġurnata fis-sena Ehm, u imma tiplikaħ man numru ta' ta' li qed jaslu biex tara kemm fil-fatt qed ikun hemm minn dan l-abbuż. L-importanza ta' su trabajo i también por su testimonio tan duro. Grazzi ħafna, Sinjura Vassillatu, tal-kontribut tiegħek. Issa nisimgħu lill membru tal-Parlament Ewropew, tal-Parlament Irlandiż, is-Sur Gerard Crockwell. Grazzi, Sur President. Rigward il-solidarieta li aħna nanuru, jiena napprezza illi kienem qal illi mhux kull terrorist huwa emigrant u mhux kull emigrant huwa terrorist. Fil-fatt, il-fatti juruna illi il-parti kbira ta' terroristi ikunu twildu u trabbew fostna fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid ukoll illi m'hemmx mod kif aħna imbassru min qed jidħol fl-Unjoni Ewropea. Ma nistawx naraw mm, u nifmu minn qabel min huma dawk il-persuni li qed jitolbu l azil fl-Unjoni Ewropea, id-dokumentazzjoni li jkollna fuq dawn il-persuni tkun kważi nulla ikun hemm il-persuni li jaslu fl-Unjoni Ewropea li jagħtu isem, jista' jkun li jagħtu isem falz ukoll u ġala darba jidħlu fit-territorju tal-Unjoni Ewropea e, hija responsabilità tal-Unjoni Ewropea illi li tiżgura s-sigurtà. Però aħna ma nistgħux nintraċċaw dawn il-persuni 24 sija kuljum. Għalhekk, insaqsikom, aħna kif nistgħu nivverifikaw illi dawn il-persuni mhumiex terroristiċi. Ovvjament, jiena mhux qed naqas mill-mertu illi jeżistu ċerta persuni illi ġejjin minn persuni um, li huma minn pajjiżi illi fihom jeżisti ċerta konflitt, però illuminawni kif ser nittrattaw din il-problema. Grazzi ħafna, eżaziz kollega. Issa ngħaddi l-kelma l president tal liu Lisa, is-Sur Krum Garkov, direttur Eżekuttiv ta' EU Lisa. Grazzi ħafna, Sur President, jina ser nibda billi ngħid li l-lum il-ġurnata fl-Unjoni Ewropea qed nafaċċaw sfida. Sfida li trid tiġi indirizzata għaliex ema ninsewx illi Fl-Unjoni Ewropea kull ma jmur qed jiġu nis, nis li jixtiequ jiġu fostna biex jistudjaw, biex jaħdmu, biex ifittxu ċertu protezzjoni wkoll. F'dan ir-rigward, jiena naħseb li l-aħjar tweġiba li nistgħu nagħtu għal din l isfida hija illi aħna nappoġġaw is-sistema Schengen. Però biex din ir-realtà taħdem kif suppost irridu nirrikonoxxu illi illum il-ġestjoni tal-immigrazzjoni u s-sigurtà interna tibqija bbażata kompletament fuq id-data li niġbru. Għalhekk f'dan ir-rigward hemm diversi affarijiet li rridu nagħmlu biex bekk aħna nilqaw għall-isfidi li qed naffaċċaw. L-ewwel irridu ninfurzaw l-iskambju ta' informazzjoni fuq livell nazzjonali u Ewropew. L-interoperabilità din ukoll trid tiġi indirizzata f'kull aspett tagħha. Barra minn hekk l-aħħar mhux l-inqas eh, inizjattivi importanti iridu jiġu imsaħħa biex bekk ikun hemm eh, biex bekk nilqaw dawn l-sfidi li għanna qoddimna għal sfidi ovvjament tas sigurta interna li ju lisa lesta li tejn u li tkompli tejn huwa importanti li jkollna wkoll rizorsi adekwati f'idejna biex bekk ikunu nistgħu nimplementaw l-aspetti l-iktar importanti li ser jizviluppaw li se jindirizzaw l isfidi migratorji tal-preżent u tal-ġejjieni. Grazzi ħafna lis sur uh, Garkov. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Mario Mauro membru tal-Parlament tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali tas-Senat Taljan. Is-Senat tal-Repubblika Taljana m'għandux dubji b'mod partikolari wara l-investigazzjoni li għamel rigward ir-rabtiet li jeżistu bejn l-organizzazzjonijiet kriminali, l-organizzazzjonijiet terroristiċi u traffikar tal-bnedmin. Dan huwa fatt li ġi ippruvat mhux biss mill-arresti li saru mill-Prokura tal-Italja fejn fl-2013 17 fl-2013 17 il traffikar traffikant ma setawx eh, eh, ma setawx jaħarbu mill-fatt illi ehm, ġi eh, pruvat illi huma Ehm, kienu f'ċerta zoni bej il-Pakistan u l-Afganistan. Kien hemm ukoll il-fatt tal-attentat tal-persuna li għamlet l-attentat ta' Berlin ukoll. Kien hemm ukoll il-fatti illi kien hemm ċerta persuni mill-Kosovo, Venezja, li nqabdu ftit qabel ma għamlu attakk terroristiku. U anka minħabba l-istess eh, l-istess fatti li juruna illi jeżistu ċerta rabtiet rabtiet bej traffikar tal-bnedmin u il-kriminalità organizzata li kaħna lemnu illi il-qafas tal-proposta leġislativa illi prezentanna l-Onorevoli Coelho fil-bidu ta' din is-sessjoni u hija l-iktar biċċa qodda importanti biex bekk ikun hemm skambju ta' informazzjoni hija biċċa għodda indispensabbli għal ġlieda kontra it-terrorizmu wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Mario, u issa? Nixtieq ngħaddi l-kelma lil rappreżentant tal-operazzjoni Sofija, Sur Credentini. L-operazzjoni Sofija kienet toġiba għal kriżi ehm, għal-krizi tal-emigrazzjoni illi konna qed faċċaw, l ideja kienet illi niġġieldu traffikar tal-bnedmin billi nieħdu azzjoni kontra dan it-tip ta' negozju, dan it-tip ta' model ta' traffikar tal-bnedmin. Illum aħna għamil badna 452 dajsa u badna u kol 110 uh, trafikant li kellna suspetti fih. L-operazzjoni Sofija salvat ukoll 37,000 ħajja, pero dan mhux l-unika mod kif aħna qed niġġieldu kontra n-netwerk ta' traffikar tal-bnedmin. Hemm ukoll ġbir ta' informazzjoni, skambju tal-analisi li ssir kull ma jmur. Dan qed jippermetti li ssir analiżi dejjem aħjar biex bekk eh, nistudjaw in networks li jisfruttaw dawn it-traffikanti tal-bnedmin. Id-dikjarazzjoni ta' Malta għandha rwol essenzjali f'dan il-qasam. Iridu nisħu wkoll fuq il-kooperazzjoni tagħna mal-Europol, ma' um, l-organizzazzjoni kontra l-mafja taljana u l-kooperazzjoni tagħna anke ma' aġenziji oħrajn ikomplu jisqu fuq oqsma illi fihom aħna qed naħdmu. Palma qal il-Kummissarju King fid-diskors ta' ftuħ tiegħu il-skambju ta' informazzjoni hija essenzjali. Għamilna wkoll eh, ftehim ma' NATO dan huwa pass essenzjali illi jimmarka il-bidu tal-kooperazzjoni tagħna fuq livell operattiv tafu kol illi madwar 98% tal-emigranti qed jiġu traffikati per tul ir-rotta Libjana. U dawn huma ġejjin minn eh, kosta, tul ta' kosta li laħħa il-31 km biss. Għalhekk huwa importanti illi namlu kontroll kif suppost ta' dan it-territorju Libjan biex bekk nwaqfu kull tip ta' traffikar illegali u nsalvaw il-ħajjiet. L-operazzjoni Sofija eh, waslet għal ċerta riżultati u aħna wkoll l-unika organizzazzjoni li qed tikkontribwixxi għall implementazzjoni tal-implementazzjoni tal-embargo tal-ġnus maquda fuq il-Libja. Grazzi. Muchas gracias a usted, signor Fondini. Grazzi ħafna lilek. Sur Credendino, issa l-Ministru Svediż għall-Migrazzjoni u l-Ġustizzja, is-Sur Johansen, illi għadu kif ingħaqad magħna nixtiequ nilqawk, però issa ngħaddu l-kelma lis-Sinjura Anna Gomez, membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi, raġuni ewlenija l għandna bżonn interna f'konferenza bħal din migrazzjoni organizzazzjoni ta' barra minna u miex sempliciment tal-li jew ir-raġuni la illa illi nejdu eh, li t-ġustifika li dawn in-nies u ma t dida le, nasib illi eh, hija minħabba li maneġġjar ħażin rajna terroristi li huma homegrown u fl-aħħar mill-aħħar rajna realtà li fl-aħħar u l-aħħar waslet ukoll għal tnaqqis fil-budget eh, sigurta elementi oħra, pero nixtieq ngħidem illi Iva, nistgħu neħdu azzjoni, pero jekk aħna m'għandniex eh, jew qed innaqsu il-forzi ta' sigurtà ma nistax nifhem kif nistgħu eh, nkomplu immexxu din il-ġlieda. Naħseb li jekk ma ninvestux eh, f'modi siguri u legali biex nindirizzaw il-migrazzjoni legali fil-fatt jisnu qed nitfaw dawn ehm, dawn in-nies li huma vittmi ta' traffikar tal-bnedmin eh, fidejn eh, traffikanti u dan eh, għalu tajb is-sur Gutierrez jekk wieħed ħares lejn il-hotspots jista jara li dawn huma veri ċentri ta' detenzjoni. Naseb mhux biss aħna kompliċi ma' dawk li qed jittorturaw u ma' wkoll dawk li qed jiksru drittijiet fundamentali tal-bniedem, ma' sempliċement ukoll maħniex qed nindirizzaw ehm, il-problemi fl-eruq tagħhom u dan fost oħrajn eh, l-indirizzar l-indirizzar tal-kussjoni tal-flus, fejn din il-flus u nindirizzaw il-problemi li jem fil pajzi Afrikani. Nasab li rridu naraw li verament ukoll il-kapijiet tagħna tassew iżommu l impenji tagħhom fuq il-ġlieda kontra il-ħasil tal-flus. Tanta determinazzjoni kon tanta klarità. Grazzi, grazzi eh, tal-determinazzjoni u tal-ċarezza li bija tkellem, tena du issa il-kelma l-sur eh, Konstantinos Karagunis eh, mill-Parlament Greki. Grazzi tal Sur. Fil-fatt xiftit kummenti biex nġbor dak l-intqal u anki biex norbot ukoll mal-attakki terroristiċi li qed miex biss il-ħajja tan-nies li hija medda, però norbat ma dak il għal qabel u naqbel ma dak il għal, ċoħe li hemm ħafna li qed isir bil-karta ġdida ta' sigurta, ħafna inizjattivi politiċi għandna s-snejn u għandna wkoll sistemi ġodda oħra wkoll li edu fis-seħ dawn huma kollha pass importanti li jridu narfu li għanuna biex nimxu l-qoddim issa. Il-Greċja hija fost dawk li stati membri li għandha l numru ta' dawk li qed jitolbu għal ażil jiġifieri naħseb li hemm ċertu stati membri rridu jieqfu jaraw din is-sitwazzjoni eh, b'mod eh, b'mod li ma riflettix ir-realtà, jrid ikolna sistema Ewropea tal-azil kif ukoll ta' ritorni din neħtiġuha neħtiġuha eh, anke vis il-pajjiżi ta' oriġini, pajjiżi terzi anke ta' transitu u naħseb li dan għandna bżonnu biex dawn in-nies ma nqisuhomx iktar bħala peace Irridu ninvestu iktar ukoll biex ikonna operazzjoni iktar effettivi, irid ikonna ċentri ta' akkoljenza fejn dawn l-applikazzjonijiet għall-azil ħajjeġu eżaminati, jrid ikonna monitoraġġ kif suppost tal- tal-flussi li qed jaslu jena naqbel ukoll li jrid ikun hemm l-interoperabilità bejn l-aġenziji differenti tas sigurtà jridu niġbru flimkien l-informazzjoni, ġifieri hemm bżonn ta' approċċ fejn il-koll naħdmu jitfit. stati membri oħra anki f'pajjiżi m'hemmx sissa kooperazzjoni bejn servizzi ta' sigurtà jew kellha ta' forzar tal-liġi għandna sistema maqsuma f'ħafna biċċiet Dak illi neħtieġu allura u approċ dit eh, biktar personale kif ukoll persuna mħarġa kif suppost biex eh, jindirizzaw ir-realtà u sistemi ġodda li qed nisvilupaw. Grazzi ngħaddu issa l-aħħar żewġ kelliema li għandna qabel eh, ma jkun ma president is-sur Tajjani l-ewwel net il-kollega tiegħi is-sur Antonio Felipe mill-Parlament Portugiż. Pajja. Jom Grazzi, Sur President. Din il-kwistjoni hija ta' importanza kbira u hija wkoll kwistjoni ta' drittijiet fundamentali li l-Istati membri jridu jiżguraw li titlob skambju ta' informazzjoni anke mezzi xierqa, l-użu ta' mezzi xierqa. Però nixtieq ngħid kelmtejn ukoll oħra. L-ewwel l-immigranti u rifuġġjati ma mhumiex parti mill-kompetenza tal-pulizija mumiex eh, kriminali dawn, jekk eh, nħalluhom fidejn il-pulizija, jfisser li nkunu qed nitfaw stigma fuq dawn eh, l-immigranti. It-tieni, il-garanzija tas-sigurtà ma tridx tiġġustifika il-ħolqien ta' stat ta' sigurtà eċċessiva li kollok sitwazzjoni fejn kontinwament ikun hemm wisq uh, sigurtà. Għalhekk l-Unjoni Ewropea trid sib triq ta' nofs bejn is-sigurtà u l-libertà taċ ċittadini kollha. Ikunu minn fejn huma ġejjin dawn il-persuni. Grazzi. Grazzi kollega. Grazzi ħafna kollega u fl-aħħar biex nagħlqu. Naddu l-kelma lil Simon Kimkowski mill-Parlament Pollak. jogħġbok, Simon. Grazie, Sur President. Wa tassew fatt ta' dispjaċir li smajna smajna b'sabar il-pretka ta' Sur Junker kif ukoll ta' Sur Tajani. Mbagħad ma kellhomx biżejjed ħin x'għatuna biex jisimgħu lilna Parlamenti Nazzjonali, nasef l aħħar mill-aħħar huma l-Parlamenti Nazzjonali li għandhom l-aħħar sej fuq dawn il-politiċi ta' migrazzjoni Lura għal pajizi, eh, pajizi dejjem jimxi mal-prinċipju ta' solidarjetà fil-ħarsien tal-frontieri eh, Schengen. Xenejt li għanna l-itwal frontiera iktar minn 1100 km, nufqu 25 miljun euro fis-sena. X'ma ngħidx iktar, għandna tamir state of the art u għandna wkoll madwar 3200 eh, ruħ responsabli aħna ċħadna eh, fil-fat 118.000 eh, persuna eh, fl-2016 kien hemm numru ta' nies li nataw l-azil taħt il-Konvenzjoni ta' Ġenevra u deċidejna illi f'pajjiżna nifurzaw il-liġi internazzjonali. Delegajna wkoll ma l-400 uffiċjal biex nħarsu il-frontieri ta' Schengen fl-Italja u fil-Greċa, però ma nistawx naqblu eh, fuq is-sistema ta' relokazzjoni, illa li għax miex ħassolvi i problemi Anzi, ħażid magħhom problemi marbuta ma' sigurtà t eh, qed u iva l-migranti, eh, pero fl-aħħar mill-aħħar maħniex qed nibqgħu nimxu mal-prinċipu ta' solidarjetà jekk kuna qed nabdu din il-modija. Iva, sempliċement xtaqt ngħidlek illi dan eh, il- dan dan ikontru eh, din il-laqa ta' livellu li fil-fat eh, ġi organizzata fuq l-inizjattiva ta' Sur Tajjani u dak li qari Sur Tajjani fid-diskors ta' ftuħ tiegħu inħoss li kien fuqtu u kien meħtieġ issa nixtieq nissuspendi s-sessjoni għal ftit minuti qabel ma ngħaddu għas sessjoni konklusiva. Grazzi lil kulħadd.